jien nixtieq eh, ngħid illi ivvutajt favur iżda l-magna ma ħadbitlix tajjeb. iva mela niżilna eh, fil-minuti il-pożizzjoni tiegħek kif qed tilkom nawgura l-vjaġġ tajjeb lil kollegi l-vjaġġ tajjeb lura jekk minħabba teb jew imħabba l-istrajk fil-Ġermanja intom ma tistgħux tmorru lura u toqogħdu daqsxejn il-Ġermanja il-ħamis għandna tradizzjoni li minħabba tradizzjoni li ħamis qabel il-karnival l-ingravajet jinqataw ġifiri ntikom il-parir li ma jkollkomx waħda li t-solfru. Grazzi.